Good, good afternoon. Il-war nofsinar it-tajjeb, natikom merħba għal din il-laqa. Għandi l-onur illi nis-sostitwixi l-Claude Morais għallum illi eh, minħabba ċirkostanzi mux eh, fil-kontroll tijaw ma setax ikun hawnhekk. Għalhekk nibdew billi naddottaw l-agenda Nixtieq illi l-aġenda nbidluha kif ġej il-punt numru 5 preżentazzjoni tal-Kommissjoni fuq il-Gwardja Ewropea tal-Frontiera u tal-Kosta eh, ir-rapport ta' Roberta Mezzola se jsir issa minn flok fil-erba u nofs mbagħad fil-punt 8 l-vot fuq il-protezzjoni ta' persuni li, li eh, jirrapportaw fuq ksur tal-liġi tal-Unjoni kellu jkun pospost sa' 18 ta' Ottubru jekk mawx min joġġezzjona għal dawn l-emendi li għamilna fl-aġenda nistgħu ngħidu li l-aġenda ġiet adottata. Issa, naddu għal punt ieħor kunu għafu illi għaw interpretazzjoni bil-lingwi kollha ħlif bil-Kroat, Danis u Irlandiż. Punt ieħor ħatra u nomina ta' rapportez għall opinjonijiet Njura Grappini għall-SND hija rapporter fuq l-implementazzjoni ta' dispożizzjonijiet legali fuq l-iskrutinju parlamentari ta' aġenziji deċentralizzati. Il-Komitat jaqbel mal-nomina ta' Signora Grappini tajjeb? Mela, illum issa se nivvotaw fil-5 u kwart għal daqstant eh, issu li tkunu għawnek u li kolkom il-karta tal-vot ma'kom. Issa naddu għal punt ewlini li għanna għallum il-Gwardja Ewropea tal-Frontiera tal-Kosta sentejn lilu l-Koleġislaturi laħqu bħal-ħol-in tal-Gwardja Ewropea tal-Frontiera tal-Kosta. tal-Gwardja Ewropea tal-Frontiera tal-Kosta. Dana kien fil-qalba tal-kriżi tal-2015 u minn dak iż-żmien is-sitwazzjoni fuq il-frontieri tagħna nbidlet ħafna, imma xorta il-Baħar Mediterran għadu il-post fejn er xiren ta' eluf ta' persuni jirriskjaw ħajjithom ta' kull sena għalhekk għad baqa' isir bħala parti mill-approċċ holistiku għall ġestjoni tal-frontieri il-ġimma li għaddiet eh, l-ewwel Gwardja Ewropea tal-Frontiera tal-Kosta qed sentejn u f'dawn l-aħħar sentejn l-Aġenzija eh, ħadmet biex twettaq il-mandat tagħha l-Parlament Ewropew eh, da soluzzjoni ħareġ bil-rapport fuq it-ħaddim ta' zona ta' Schengen u esprima tħassib tiegħu dwar l-implementazzjoni ta' dan il-mandat u dana minħabba nuqqas ta' impenn minnaħa tal-istati membri biex jikontribwixu risorsi umani u ta' tekniku għall-operazzjonijiet konġunti u anki għall-akkomunament tal-tamir għall-reazzjoni rapida wara appelli mill-Konsill Ewropew biex insaħħu l-kontrolli fuq il-frontieri esterni, il-Kommissjoni ħarġet bi proposta leġislattiva ġdida fuq il-Gwardja Ewropea tal-Frontiera tal-Kosta Il-Kummissjoni qiegħda hawnhekk illum biex tippreżenta din il-proposta u twieġeb il-mistoqsijiet tagħna. Jiena nixtieq l-ewwel nagħti il-kelma lil Sur Koista mill-Kummissjoni għandek 10 minuti. Ija, bej wieħed u ieħor sur President, imma ma jimpurtax. Mela, grazzi ħafna, Sur President, u wara nofsinhar tajjeb, Sinjuri. Għalija huwa unur u pjaċir illi qiegħed hawnhekk illum biex nippreżentalkom il-proposta dwar il-Gwardja Ewropea tal-Frontiera u tal-Kosta li adottat il-Kummissjoni fit-12 ta' Settembru. Tajtni 10 minuti żmien għaliex jidher illi eh, huma uh, il-membri ta' Libe illi qegħdin jieħdu l-pożizzjoni u 10 eh, minuti mu xejn għalija personali għalix eh, jena paċpaċ ħafna palma taf inti u mbagħad jekk jiena naqra biss it-titli tal-kapitli f'dawn it-taqsimiet tal-proposta inkun diġà ħlejthom l-10 minuti. Imma somma jiena se nagħmel ħilti u eh, dinja biss l-ewwel prezentazzjoni u l-ewwel diskussjoni u se jkollna okkażjonijiet oħrajn biex inkomplu niddiskutu f'aktar dettall il-mistoqsijiet li forsi se tagħmluli fuq il-kuntest politiku ta' din il-proposta jina nixtieq eh, l-ewwel net nirreferi għad diskors tal-Istat tal-Unjoni tal-President Juncker fejn fil-plenarja tal-Parlament ħabbar li se jkun hemm pakkett tal-immigrazzjoni ġdid li se jiġi adottat mill-kulleġġ settembru li kopri l-frontieri, l-azil, ir-ritorni u kuraturi legali sabiex insaħħu l-appoġġ tal-Unjoni Ewropea fuq il-frontieri u l-immigrazzjoni huwa saħa illi azzjoni kollettiva u soda eh, se tagħmel differenza fil-realtà. Huwa fakkar b'mod ċar li dan il-pakket kien jippreżenta il-viżjoni tal-Kummissjoni għal qafas plurianwali li mess proposta li ġiet adottata fit-2 ta' Mejju u fejn Gwardja Ewropea tal-Frontiera u tal-Kosta imsaħħa u operattiva sħiħa hija um, pjanata inkluż personal operattiv ta' 10,000 ruħ. Dan huwa dil proposta hija fil-qalba tal- pakket li ħarġet bih il-Kummissjoni f'Settembru meta konna qegħdin infasslu din il-proposta fil-Kummissjoni aħna konna qegħdin insejħula EBCG 2.0 konna qed insilħu nsejħula EBCG 1.0 ġiet adottata fl-2016 u isna qegħdin nagħtu l-impressjoni illi il-Kommissjoni edha tipproduċi l-iPhones u toħroġ verżjoni ġdida u iktar moderna kull sena jew tnejn. Għalek eh, l-iktar mistoqsija ovvja hija jekk l-IBCG 1.0 ġi approvat mill-Kolleġislaturi fl-2016 għalfejn diġa illum hemm proposta oħra għall-IBCG 2.0. U eh, sur President, naħseb illi nista' ngħidilkom x'inhuma l-elementi eh, fil-qalba ta' din il-proposta dan il-korp permanenti ta' 10.000 membru tal-personal operattiv. Mela l-ewwel kellna bżonn ta' proposta, kien hemm xi ħames jew sitt raġunijiet, imma l-ewwel raġuni huwa l-fatt illi l punt 1.0 ma ġiex implementat kif imiss bħala regolament wieħed mill-aktar l-iktar elementi ta' titjib importanti adottat tal-2016 kien li niżguraw li l-Aġenzija jkollha dispożizzjoni tagħha biżejjed riżorsi umani u tekniċi sabiex tkun tista' twetta da kollu illi eh, hemm bżonn biex tagħti appoġġ l-istati membri fil-ħarsin ta' partijiet tagħhom tal-frontieri esterni dan għattu inti stess, Sur President, fl-introduzzjoni tiegħek illi fil sentejn li għaddew mod sistematiku l-Aġenzija ħabtet wiċċa ma' noqqasijiet fir-riżorsi umani fit-tamir tekniku u eh, għaldaqstant ma setax tagħmel dak kollu li kellha tagħmel b'mod effettiv u effiċjenti u din hija xi ħaġa inaċċettabbli. Kien hemm eh, titjib fit-test permezz tal-ħolqien tal-Rapid Reaction Pool, riserva ta' reazzjoni rapida ta' um, dawn il-gwardji tal-frontieri li kien element innovattiv imma dana ma ġiex Um, implementat mill meta ġie approvati BCG 1.0 għaliex għaliex danna jista jintuża biss meta jkun hemm interventi ta' malajr fuq eh, il-frontieri mhux għal l-operazzjonijiet konġunti li huma wkoll importanti ħafna għalhekk fuq il-fost dawk il-pajjiżi li qegħdin eh, fuq il-frontieri ta' barra kienu diġà qegħdin jaħdmu flimkien għalhekk il-bqija kellu jsir permezz tal-pledges volontarji tal-istati membri u dan huwa inaċċettabbli jekk aħna verament irridu nippreparaw ruħna għal kriżijiet tal-futur. U għalhekk il kummissjoni niedet din l-idea ta' dan il korp permanenti ta' 10.000 personal operattiv. Issa, dan l-ammont ta' persuni nejn ħriġna bih faċli fil-sistema għal eh, l-operazzjonijiet konġunti madwar 7.000 membru tal-personal mill-istati membri li huma irreġistrati mir ir-riserva ta' reazzjoni rapida ta' 1500 ruħ u fil-pools għal ritorni hemm bejn 600 u 700 espert mill-istati membri. Jekk imbagħad tqis ukoll dak il qal il-President Juncker illi għanna bżon ta' mekkanizmi u mezzi illi kunu rezilienti għal futur, għal ġestjoni tal-migrazzjoni, nix sempliciment inħarsu lejn l-ammonti ta' persuni zgeratillu mill-Aġenzija fl-operazzjonijiet konġunti tagħha, imma irridu inqisu wkoll illi se jkun hemm bżonn ta' aktar riżorsi umani fil-futur. Għalhekk l-istati membri se jkollhom b'mod obbligatorju jikkontribwixxu għal dan il-korp permanenti, ġifiri mux se jkun hemm iktar din is-sistema volontarja dal-kontributi volontarji se jispiċċaw u barra minn hekk imbagħad hemm element ġdid ieħor importanti li l-personal statutorju tal-Aġenzija ikun jista' isir membri jissieħeb fit-teams illi se jinħolqu minn din l-Aġenzija jiġifieri dawn ikunu uffiċjali Ewropej illi jew se jaħdmu fil-qasam ta' ritorni jew inkella fuq fl-attivitajiet ta' kontrolli tal-frontiera u sorveljanza. Dan huwa element ġdid li huwa importanti ħafna u se jkun il-punt ta' tluq għall-azzjonijiet kollha li se jittieħdu fil-futur. Dawn il-persuni se jkunu disponibbli Bisħiħ l-Aġenzija. It-tieni l-istess jgħod ta' tieni kategorija nies li huma seconded mill-istati membri għal perjodu twil ta' żmien dawn ukoll se jkunu disponibli għall-Aġenzija batem kategorija oħra ta' persuni li huma esperti mill-istati membri li jistgħu jintużaw għall operazzjonijiet konġunti għal perjodi ta' żmien iqsar skont il-bżonn. Għalhekk hemm dawn it-tlet kategoriji fl-anness eh, spjegajna kif dan se jiġri u se jevolvi tul is-snin kif se jkun kompost dan il-kor permanenti għaliex maħniex se nibdew b-7000 ruħ ġodda l-Aġenzija mhux possibbli illi wieħed jingaġġhom sal-2020 kif biħsiba tagħmel il-Kummissjoni għaliex hekk qalet il-Kummissjoni li dal-kor permanenti jrid ikun twaqqaf sal-2020. Imma Isu maħniex ċari eżattament war l-ewwel kategorija tal-personal li dawn il-membri eh, m'għandhomx il-dritt illi jaġixxu fit-territorju tal-istati membri. Dak li huwa ġdid huwa li l-personal tal-Aġenzija fil-futur se jkunu jistgħu jkunu parti mit-tim tal-Aġenzija illi topera fil-post. Imma ma jistgħux sempliċement jidħlu fi stat membri, membru u jibdew jagħmlu li jridu fuq pereżempju kontrolli fuq il-frontier jew jagħmlu sorveljanza le jisiru membri tat-tim u jitqiesu l-istess bħal l-esperti li jkunu ingaġġati jew inkella sekondati mill-istati membri. Mbagħad ħaġa oħra li rrid nisħaq fuqha għaliex rrid li tkun ċara din din is-sistema ma tefatwax il-prinċipju ta' responsabilità konġunta għal ġestjoni komuni tal-frontieri esterni l-istati membri huma dawk li l-ewwel qabel kulħadd huma responsabbli għal parti tagħhom tal-frontiera esterna. Umbagħad meta l-Aġenzija ikolla tagħtihom appoġġ ikolla il-kapaċità effettiva li tagħmel dan imma it-teams ma jistawx jaqbdu jidħlu fl-istati membri u jagħmlu affarijiet kontra r-rieda ta' dawn l-istati membri dawn um, l-operazzjoni dejjem ikunu jridu l-approvazzjoni u kooperazzjoni tal-istat membru konċernat. Għalek fil- din il-differenza um, hija l-ewwel raġuni għal din il-proposta il-ġdida. mbagħad. Anki fil-qasam tal-Eurosur, sistema Ewropea ta' Sorveljanza tal-Frontieri, hemm element ġdid mhux fis-sustanza imma fil-pożizzjoni tagħha. Din is-sistema Ewropea ta' Sorveljanza tal-Frontieri issa hija integrata wara evalwazzjoni tar-regolament Eurosur fil-Gwardja Ewropea tal-Frontiera u tal-Kosta. Dana kien regolament għalih għandu rwol ċentrali għal meta eh, jinqalaw problemi u joffri analizi ta' riskju u mekkanizmu ta' respons fuq livell nazzjonali u Ewropew. L-evalwazzjoni missa saret sa' tmim tal-2016 imma minħabba l-adozzjoni ta' l-IBCG 1.0 dik l-evalwazzjoni ġiet posposta imma hija ukoll mill-pakket eh, ta' settembru u eh, tindika l-bidliet li saru fil-regolament tal-IBCG u kif se taraw hemm taqsima speċifika dedikata lill-Eurosur u eh, dak li ġie żviluppat ukoll huwa l-impatt tal-Eurosur pereżempju fuq il-pjanar tal-kapaċitajiet, il-kooperazzjoni bejn l-istati membri, eccetera Għalhekk mhux biss sempliċement it trasferiment ta' regolament minn wieħed għall ieħor imma Eh, użu sħiħ tal-Eurosur fil-kuntest tal-Gwardja Ewropea tal-Frontiera u tal-Kosta. Eh, Tielet raġuni għalfejn ħriġna b'din il-proposta jalli fil-qasam tal-ritorni l-affarijiet mhumiex mixin kif mixtieq. Intom tafu illi politika effettiva tal-ritorni huwa element indispensabbli ta' politika tal-ġestjoni eh, tal-migrazzjoni tal tal tal tajba minkejja illi um, sforzi iżdiedu fl-EBCG 1.0 għal return xorta waħda dan ir-rwol irrid jissaħħaħu f'kapitli differenti se taraw illi saħħaħna l-mandat tal-Aġenzija għal dawn ir-ritorni mbagħad fid-dawl tal-iżviluppi illi seħħew dawn l-aħħar sentejn il-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi hija importanti ħafna ħafna għal ġestjoni tal-frontieri fl-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea mhijiex iżolata, irridu nikkooperaw ma' pajjiżi terzi fl-IBCG 1.0 kien hemm dispożizzjonijiet dwar kooperazzjoni ma' pajjiżi ġirien sabiex ikunu jistgħu jsiru attivitajiet u operazzjonijiet fit-territorju ta' dawk il-pajjiżi terzi imma dejjem suġġett għal konklużjoni ta' status agreements. Ħames eh, ftejmiet ta' dan it-tip li qed jiġu huma fil-proċess issa li jiġu firmati mal-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent. Issa fil-proposta qegħdin inneħħu din il-limitazzjoni għal pajjiżi fil-viċinat immedjat. Din l-aġenzija tkun se tista' issa taħdem u f'territorji anki iktar imbeda u naf li dan huwa punt sensittiv ħafna se jkollha wkoll il-possibilità li tikkopera ma' pajjiżi terzi fil-qasam tar-ritorni. U dana qed jiġi żviluppat dejjem aktar fil-proposta tal-Kummissjoni tieħu punti mill-proposta oriġinali tal-Kummissjoni li ma ġewx maqbula mill-koleġislaturi ma kif se tara fuq punti oħrajn il kummissjoni temmen li hemm raġunijiet validi għalfejn għandna nerġgħu niftu diskussjonijiet fuq xi minn dawn il-punti għaliex eh, dawn huma meħtieġa sabiex ikun hemm ġestjoni aħjar tal-migrazzjoni. Hemm ukoll il-fado sistema maħsuba biex ikun hemm skambju ta' informazzjoni bejn l-istati membri fuq id-dokumenti uh, ta' eh, falsifikati u uh, dinja xi ħaġa illi ila illi inħolqot mid-disajnijiet, però hemm bżonn illi um, tiġi modernizzata u li din l-Aġenzija wkoll tkun responsabbli għal ġestjoni ta' din is-sistema fado. Umbat, minħabba dawn il-bidliet li għandhom impatt fuq ħafna dispożizzjonijiet tal-IBCG 1.0 u b'impatt eh, notevoli irridu wkoll nirrevedu il-governanza tal-Aġenzija għaliex hemm min qed jgħid li qegħdin nippruvaw nipproponu mostru għaliex li se jkollha seta' kbira ħafna responsabiltajiet u għalhekk irridu niżguraw li se jkun hemm kontroll effettiv u li tingħata gwida politika lill-Aġenzija fuq dawn il-punti kollha. Għalhekk anki fuq dispożizzjonijiet li rigwardaw il-governanza għamilna xi bidliet. Dak, Sur President, huwa fil-qosor ħafna ir-raġunijiet tal-fejn ħriġna b'din il-proposta ħna ringrazzjaw lill parlament tal-li fem kemm hija proposta urġenti u tal-li ħatar rapporter f'qasir żmien. Nista' ngħidilkom illi min-naħa tal-Kummissjoni aħna lesti illi ikonna kemm hemm bżonn laqat biex inkomplu nispjegaw din il-proposta biex nwieġbu għall mistoqsijiet kollha li għandhom nejn kollhom il-deputati parlamentari għalhekk aħna verament lesti illi nikkollaboraw magħkom. Skużani illi issa senala eh, b'dan il-klim hemm ħafna elementi ġodda fil-proposta tal-Kommissjoni imma hemm ukoll bosta dispożizzjonijiet illi baqgħu intatti ma missejnijomx u meta taqra il-proposta tal-Kommissjoni mhux dejjem huwa faċli li wieħed jifhem flima kategorija jaqaw dawn il-dispozizjoniet. Fil-ġranet li ġejjin, aħna se nibatulkom verżjoni fejn tistaw taraw il-bidliet eżattament fejn saru. Dan il-dokument mux se jkun dokument formali, imma ek tifmu xinu għaddeġa parti mill-liġi minħabba il-regolament IBCG e 1.0 u l-affarijiet l-oħra illi bidlet il-Kommissjoni. Mela, Sur President, dak kollu illi kelli xinajt fuq din il-proposta u tinsewx illi jina ijata unnek lest illi nwieġeb il-mistoqsijiet ta'kom illi forsi ikolkom. Grazzi. Grazzi ħafna, Sur De Geister, l-analizi tajba, kważi rnexilek faxar minuti, ħagġa tajba ma tajjeb u koll li aħna nifmu eżattament kif hija s-sitwazzjoni. Għalhekk grazzi tal-li spjegajtuna l-affarijiet. Għalissa għandna tneqżewġ persuni li xtuq jitkellmu, Sinjura Mezzola. Fidejk, Sinjura. Il-membri li jixtiequ jitkellmu hekk jogħġobkom jgħiduli. Grazzi President, ringrazzja r-rappresentant tal-Kommissjoni għal din il-prezentazzjoni veru tajba, eccellenti, ta' naraw kif sviluppa <laughs> evolva l-Frontex, et naraw ġifiri li morna għall-aħjar. Naraw xinuma massa l-sfidi ġodda tal-Aġenzija, rridu nkomplu nimodernizzaw l-Aġenzija biex naraw skont ġifiri bżonnijiet tal-Istati Membri tal-Unjoni. Dwar it-timeline, Jiena nixtieq li sa l-elezzjoni ta' Mejju dawn li din l biċċa xogħol tkun lesta, innestuwa ġifieri l-iskadenza ġifiri dal-waqt maħna ma naħseb jirna ġista minna xilna. il li rriti isir ta' malajl sabiex l-Aġenzija verament kun tista' ta' miri ta' sow u tissalvagwardja tipproteġi il-frontieri esterni tal-Unjoni. Mżon il-proċess ikun malaj, isir malaj biex l-Aġenzija tkun operativa anki sal-2020 naħseb li għawnek għanna ċans li ma nix nitilfuħ għax ħadd ma jrid li xi jkollna xi aġenzija li ma taħdimx, tkun aġenzija li verament fl-operattiv tagħha, responsabilità tagħha, tkun tista' tagħti r-riżultati. Il-proposta tal-Kummissjoni hija waħda tajba nistgħu nibnu fuq dawn il-proposti biex id-dokument inkomplu intejbu biex konna sistema li mhux tidher sabiħa biss fuq il-karta imma li tkun verament prattika tista' titħaddem li l-aġenzija nżidula l-effettività tagħha hija ħaġa importanti, ma dan fir rispett tal-kompetenzi wkoll tal-Istati membri. Aħna mhux se nipproponu li kompetenzi mill-Istati membri jgħaddu għand l-Unjoni għax l-leġislazzjoni nazzjonali ma ninsowx mi konvenzjoni tal-liġi tal-bahar, il-safety of life u anki ġifiri konvenzjoni toħra. Il-proposta l-iktar li ġiet diskussa hija li il-kor ta' 10.000 persuna li rridu noħolqu. Naħseb li din ħaġa ambizjuża imma da bżonn biex taħdem tajjeb. Issa l-Aġenzija għaliex se tkun torbot ma' għanda bżon l-istati membri biex dawn jgħatu il-persuni, l-esperti, dawn il-field officers. Aħna, n-numru qed jiġi propost 10.000 komplu naħdmu fuqu li biex naraw li din il-ċifra hija waħda realistika. U xed nitkellmu fuq membri tal-istaff li se jkunu qed jaħdmu il-ħin kollu. Bżon naraw eżattament dan l-standing core kif se jkun jaħdem fukaw fuq il-membri tal-personel li jkunu sekondati u naraw kif ġifiri x rizorsi se nużaw eh, fil-pajis mi fej jiġu. Eh, tajjeb li li hemm bil-membri tal-istaff permanenti għall-aġenziji biex l-istati membri jibqalhom l-esperti wkoll, ġifieri ma rridux l-esperti noħduhom eh, x'imkien u ma jistgħux jintużaw mill-istati membri. L-aġenzija għandha bżonn ukoll it-tamir tekniku biex tkun tista' tiffoka fuq dak li hemm bżonn biex ix-xogħol isir ta' malajr biex dan isir iva bżonn iktar fondi għall-aġenzija iktar l-responsabiltajiet irrit kollom budget li jiflaħom. L-Aġenzija l-lum stess taf kif s-sip il-tamir tekniku mill-2011 dan jista' jisir ma' qatt ma sar għax għatma ma kellha l-flus biex tagħmel dan ir rizorsi finanzjarji Punt eh, importanti ħor tal iwa dak tal-ritorni. Hemm bżonn li dan ikompli jola il-protezzjoni tittinata ma rridu nagħmlu iktar biex naraw dawk in-nies li ma jistawx bl-ebda mod joqogħdu eh, fl-Unjoni Ewropea jkunu jistgħu wkoll jerġgħu lura f'pajjiżhom jekk nagħti daqatajn ftit xiġri f'pajjiżi stat membru zaħir li m'għandux ukoll preżenza diplomatika f'kull pajjiż fejn jiġu dawn l-immigranti, hemmhekk naraw l-importanza tal-aġenzija fejn tista' tgħin pajjiżi bħal Malta biex eh, dokumenti tista' kol taħdem omi eh, biex dawk il-persuni ma jkunux jistgħu jibqgħu fuq l-territorju tal-Unjoni Ewropea jistgħu l lura ikollhom id-dokumenti. Imma l-Aġenzija għandha tiffaċilita dawn id-deċiżjonijiet biex jittieħdu tajjeb. Dan ix-xogħol ovvjament irid isir b'rispett kbir lejn id-drittijiet fundamentali u nispera li nilħu ftehim fuq dan. L-Aġenzija diġà qalet li din hija priorità waħda minnhom, aħna l-Uffiċċju tal-Drittijiet Fundamentali aħna eh, s-saħħaħ u l-Parlament bil-kollega ħdimna sabiex l-Aġenzija wkoll ikollha mekkaniżmu ta' fej wieħed ikun jista' jressa xi tilwima jew jagħmel xi rapport dejjem ġifiri fil-fid biex jiġu rispettati drittijiet fundamentali. Iva, naf, President, li inti tritneni għaf, imma xtaqt insem biex punti oħra, imma ħafna xwieħed xiejt. Żewġ punti bi qabel nalaq il-fatt li kunem Eurosur fil-Aġenzija ħaġa tajba l-istati membri se jkollhom dawn iċ-ċentri ta' koordinament nazzjonali sabiex il-bdil ta' informazzjoni tkun iktar tajba, tkun kompatibbli ma' sistemi oħra u l-Aġenzija trid taħdem ma' pajjiżi terzi biex eh, tgħinhom fil-amministrazzjoni tal-fruntieri u rridu ukoll naraw kif l-Aġenzija tkun il-post ideali fejn wieħed jista' imur jaħdem. Nafu ġifri l-Aġenzija li taqgħet ħafna problemi mħabba reklutax ta' persuni eh, biex in-nies imorru jaħdmu fiha il-kondizzjoni li tkunu attrajenti. Naraw li ma jkunx hemm diskriminazzjoni meta nqablu ma' aġenziji u l-istaff tagħhom. Nirringrazzja l-Kommissjoni kontribuzzjoni għal proposti eh, dal-waqt jiltaqaw tkun l-ewwel laqgħa tax-shadows, nispera li naħdmu tajjeb u biex ikonna rezoluzzjoni effettiva għal dan il-proċess kollu. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Sur Bidemele. Nirringrazzja il-Kommissjoni għal-prezentazzjoni u grazzi għal-rapport l-introduzzjoni jekk kienet tajba u koll, mux noqot infettaq fil-dettal f'dan l-istadju. Xtaqt bis nejdilkom li mill-ġunju tal-2016 il-Parlament Ewropew u l-Kunsill hemm laħqu ftehim fuq il-Gwardja Ewropea tal-Frontiera u tal-Kosta kif għallet tajab anki l-Kommissjoni, il-Kolleġislaturi fraħnilhom fuq ix-xogħol eh, tajjeb li jagħmlu anki l-Frontex kif eh, kienu qed jipproponu u erġajna issa eh, qed nitkellmu fuq proposta ġidida kif il-Frontex taħdem aħjar. Iva, il-Frontex din il-proposta 2.0 2.0 imma l-iPhone li għandin ikompli jaħdem tajjeb anki jekk ma nagħmilux update. Il fil-laqa ta' eh, fil-laqa ta' Salzburg il-Kummissjoni ta' eh, għamlet din il-proposta il proposta u nafu li eh, minn numru ta' nis li provaw jaqsmu lejn l-Unjoni Ewropea naqas dawn l-aħħar sentej, anki ġifiri kif għalu Frontex, le għazo u l-Eurostat, il-Kommissjoni l-qasbi se proponi biex ta' il regolamenta li għanna bħalissa, qed proponi wieħed ġdid kompletament. Ġifiri ma nafx. Għaliex? għamilna ix-xogħol kollu fl-2016 sefa fix-xej. Il-Kummissjoni qed terġa' tirrepeti l-idejat li kellha qabel. Per eżempju, li l-aġenziji tkun tista' tagħmel ir-ritorni u il-kolleġislaturi fl-2016 ma kienux qablu ma dan, imma nerġgħu nsibu din l-istess idea. Umbat il-numru ta' persuni li sjaħdu f'dan il-kor ta' 10.000 minn fejn għala dan numru. Ma sar lebda studju tal-impatt, imma issa drajnija di. Nista' ukoll inkompli ngħid li il-Frontex mill-2016 qiegħda taħdem bil-mandat estis u Leazo issa ila snin tagħmel ix-xogħol mingħajr mandat. L-aħħar punt tiegħi jiena xettiku ħafna fuq din il-proposta u l-mod ta' kif qed nippruvaw inħaffu l-affarijiet. Jekk se naġlu mhux se niksbu l-ebda valur miżjud. Grazzi ħafna. Iva issa. Is-sur Depre. Grazzi ħafna, President. L-ewwel qabel kollox jiena nixtieq niskuża il-Shadow Rapporter tagħna, is-Sinjura Natalie Grisbeck ma setix tkun magħna hawnhekk illum u laqas se tkun tista' e, tkun preżenti fil-ewwel laqgħa tax-shadow reporters li suppost se ssir wara din il-laqgħa stess. Għandi xi kummenti x'namel. Jiena niftakar xi għaxar snin ilu fl-2006-2007 kien hemm programm li konna sejħulu uh, eh, Rabbit. U jien kont il-rapporter li kien l-istati membri setaw permezz dan il-program jibatu l-esperti tagħhom f'din l-aġenzija. Jiena kont eh, tlabt li konna il-riserva u l-Kummissjoni eh, ma tantx kienet taqbel u l-istati membri l-qasbis kienu jaqblu xejn imma l-affarijiet imxew il-qoddim minn dakinhar. Issa ndirba mistoqsijiet l-ewwel net. Jiena qed naħseb fuq l-istatus ta' dawn l-aġenziji ta' dawn il-persuni se jkun hemm dawk eh, li ġejn mill-pajjiżi nazzjonali u tliet kategoriji oħra. Jiġifieri kif jista' jkun li n-nies bi status differenti jaħdmu flimkien għax wara u kollox ikunu n-nies ġejjin mill-pajjiż eh, nazzjonali li eh, ma tantx li jitħallsu daqshekk tajjeb, ġifieri dan kollu kif se jaħdem flimkien fi żmien. Jiena naħseb li din hija problema eh, ta' veru li wieħed għandu jidħol fiha. Issa fuq ir-ritorni Jiena qed nipprova eh, nifhem xaw ġdid f'din il-proposta tagħkom tal-lum. Veru, hemm kompetenzi ġodda l qed jiġu estiżi jew inkella qed naraw xi eh, iktar nies se jiġu mobilizzati Iġi fil-kompetenzi se jimbidlu, se jikbru, għax mill-istatistika eh, bejn l 2016 u 16-17 eh, naqsu n-numru ta' nis li pruvaw jitħlu fl-Unjoni. Issa, kooperazzjoni ma' pajizi terzi, iva, ovvja, hija ħaġa tajba li l-kooperazzjoni issiru kol mal pajiz terz konċernat u eh, ek li edin tagħmlu wkoll f'tejmit mal-pajjiżi tal-Balkani tal-punent imma naħseb li eh, il-flussi tal-migrazzjoni minn naħa ta' nofsenar ġejjin, mux minn naħa ta' dan il-reġjun tal-Balkani. Ġifiri, irridu naraw fejn hemm l-iktar bżonn biex eh, naraw x'ikun iktar importanti li nagħmlu. Issa, tista' tgħidilna meta inti semmejt din il dan l-aġġettiv li nirrendu iktar skont Lisbona, Lisbonization ta' l-aġenzija il-modelli inti qed tipproponi ma tantx fimtu jiena. Imma jiena ovvjament xedu reporter, ġifri mhux qed insegwi dan il-fajl minn daqshekk mill-qrib. Grazzi ħafna. Iva, grazzi għaw xi mistoqsijiet tal-Kummissjoni għalhekk wasalna fl-aħħar ta' din id-diskussjoni forsi Sur De Kleiser jista' jitkellem għal żewġ minuti. Iva, grazzi, President. L-ewwel net nixtieq nirringrazzja ir-rapporter għall-approċċ eh, pożittiv pjuttost għall proposta tal-Kummissjoni. Naħseb puntat luq tajjeb. Issa, fuq l-aspetti li hija qajmet hemm punt li jiena nixtieq nerġa' nsemmi u nisħaw fuq minn tal-Kummissjoni ir-rispett tad drittijiet fundamentali u l-obbligi prinċipji ta' l-obbligi ta' liġi internazzjonali speċjalment dak ta' non refoulement. Aħna matul it-trialogu fuq il-LBCG numru wieħed li il-Parlament irid iżid ir-rispett ta' drittijiet tal-fundamentali f'kull artiklu tal-proposta. Ovvjament dan ma sarx għal kull proposta, imma salvagwardji kollha daħlu fej kienem suppost li jitħlu fil-dokument. Kieġobkom. Għatu daqqatajn din dawn il-proposti tal-Kommissjoni. Aħna ma biddilna xejn dawn is-salvagwarji, aħna ma ipprovajniex li fuq dan il-punt imorru lura, anzi, aħna fuq dan il-punt qed naqblu kompletament mal-Parlament. Rispett sħiħ ta' drittijiet fundamentali hemm bżonnu f'kull ħaġa li tagħmel l-Aġenzija, anki meta tkun fl-opera tagħha fil-pajjiżi terzi. Dan huwa aspett li fuq fuq u forsi l-Parlament jixtieq li ndaħlu iktar salvagwardi aħna lest nagħmlu dan. Is-Suni de Muller mbagħad kellu approċċ iktar negattiv. Tiddubita hemm bżonn jew le din li bisiġi iktar aġġornata. Jien naħseb li ħadd ma jista' jkontradix il-fatt li m'hemmx bżonn dan il-tibdil għax il mekanizmu li għanna palissa dwar il-rizorsi umani għad eġenziji li ma jaħdmux fil-fatt. Il-voluntary pledges ma din is-sistema ma taħdimx. Għalek, l-lajnuna li tagħti l-aġenzija ma tistax it-tija. Mhix kapaċi tagħmel dan. Għalhekk issa b'dawn it-tliet kategoriji forsi eh, eh, ma tantx nistgħu nifhmuhom mal ewel ma' nistaw ukoll naraw dettal biex naraw kif se jaħdmu dawn it-tlet kategoriji kif se jaħdmu in-nies sabiex l-Aġenzija dejjem ikolla għad eh, dispożizzjoni dan in-numru ta' nies, e, ġifiri 10,000 persuna. Hemm bżonn biex naslu għal dan nbidlu regolament tal-Eurosor, Eurosor u l-evalwazzjoni tal-Eurosor, bli BCG ma tistax eh, tħalli li bisiġi taħdem skont regolament wieħed, regolamenti oħra li jitħlu fija. U aħna għalek ridna namlu ir-rikast, regolament wieħed bejn dak tal jurosur u dak tal-Libi siġi ikunu jistaw jerġgħu jiġu formati, riformulati flimkien. Mhux biss għal-ritorni eh, emendi fil-dokument kollu għax riformulazzjoni se hemm il-proposta tal-Komissjoni kollha format differenti. Ikonna xi proposta ta' xi 400-450 paġna. Dispozizjonijiet li jkunu biddinnilhom postom u ma kienx ma kienx mod li nistgħu naħdmu bih għal din ir-raġuni aħna id-deċidejna li konna verżjoni ġdida. Imma għal numru kbir ta' dispożizzjonijiet aħna għamilna copy and paste. Maħniex edin nerġaw nibdow kollox mill-ġdid l-aspetti kollha tal-IBCG. Jiena u koll et li eh, l-Komissjoni dak li ġi deċuż mill-leġislaturi sentejlu edha terġa taħdem fuqhom ġifieri ritorni għal eh, kil kooperazzjoni bejn pajjiżi terzi u pajjiżi ir-raba pajjiżi. Il-sitwazzjoni ġeopolitika politika Eh, Torina li permezz l-Aġenzija nistaw naslu, nistaw nejnu, ovvjament, mux qed nejdu li l-Parlament se jaqbel maħħa eh, kif ġipu liħa u jaċċetta, imma qed nitkellmu li l kolleġislaturi ma qablux ma din il-proposta semtejilu li għaxamlu dan dak kizmin nejdu li din eh, mitet fuq fuq omma ma nerġew nebdew id-diskussjoni. Issa, sta għal-parlament biex jara hemmx issa raġuni biex inbidlu il-pożizzjoni. Jew inkella nżommu ma dak li ġi deċiż l-2016 biex irritorni minn pajjiżi terz ma jmerux lej pari lej raba pajjiż. Wieħed irid jara ġustifikazzjoni eh, x'tajba għat-tibdil jew le hemm xlokalija. Is-sur Debħe ukoll għajjem xi eh, punti oħra, pereżempju fuq il-fado jiena. Eh, jina Marna xilix jiena nitkellem fuq fado f'żewġ minuti, ġifiri nispera li nkunu nistgħu nitlu iktar dettal fuq dan. Grazzi ħafna. Grazzi li l-ek tal-intervent tiegħek. Għalu li ħajibdew il-laqa minnu fih wara din is-sezzjoni. Ngħaddu għal punt li jmess fuq l-aġenda tagħna. Punt tlieta fuq l-aġenda. Il-finanzjament ta' terrorizmu. Għanna prezentazzjoni ta' Sur Lener, il-membru nazzjonali Lussemburgu, Fjurġost.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 Meeting not eh, Okay, so our next point of agenda is the presentation of... Il-punt li jmiss huwa rapport Eurojust fuq il-finanzjament ta' terrorizmu wara rapport simili illi nħarġu fis-snin preċedenti dwar każijiet kazistika u strumenti applikabbli. Xina din mikrofon l sur Lenet li huwa ir-membru għal nazjonali Lussemburgu ġewwa Eurojust illi kien Tassak ġentili li naqat maħna biex ikun jistajati stampa ġenerali għal mistoqsijiet tal-istati membri. Naddilek il-mikrofonu sur Leonard. Thank you. Um... Grazie, President. Membri parlamentari, senjuri. Ġejt mitlub mill-Kolleġ Tirġost biex niprezentalkom. l-aħħar rapport fuq il-finanzjament tat-terrorizmu. Rapport li nħareġ madwar sitt xuril għal dastant mhux daqstant għadin. L-għan rapport u illi nispjegaw x'qegħdin nagħmlu fil-qasam tal-finanzjament tat-terrorizmu. Hawnhekk m'hawnx xi tip ta' evalwazzjoni tar-riskju jew rapport dettaljat ta' dak li hemm għaddej fil-finanzjament tat-terrorizmu. Din mhux l-informazzjoni li għandna biex inkun nistgħu ntukom din l-istampa dettaljata. Naf li għaw min jixtiequ dan iżda ma nistgħux nagħmluh dan ix-xogħol. Kif nistgħu nejnu lill-istati membri f'dan il-suġġett sensittiv? Kif nistgħu għom fil-ħidma tagħhom? Mhux dejjem biċċa faċli din lex dak kollu li huwa marbut mat terrorizmu għandu bosta punti sensittivi eh, marbut ma' sensittività u servizzi oħrajn bħal servizzi segreti, il-pulizija, eccetera. Meta tara l-każijiet, tara li nistgħu ngħinu Mustaqt nitol fid-dettal ta' kull każ Ir-rapport u indirizzat lejn il-kollegi tagħna biex nurwom illi aħna f'dan qasam nistgħu ngħinu ksibna ħafna esperjenza tul is-snin biex nkunu nistgħu noffru assistenza. Meta tara l-każijiet tinduna kif dawna jiffukaw fuq il ġelida barranin li jirritornaw l-ura f'pajza. Kanna kazijiet li eh, involvaw pajjiżi terzi. Fejn Eurojust setajjejn fil-punti ta' kontat tagħhom. Ir-real politik ovvjament għandha rwol ukoll għal is situazzjoni hija waħda delikata u xejn mu garantit f'dan il-qasam. Li nistgħu nigarantixxu li nagħmlu ħilitna kollha. F'dan ir-rapport hemm ukoll illi naraw kif nistgħu neżegwixxu li AWs li trid ta' intenzjoni li IOs. Aħna għandna preżenza vasta u kostanti. Qegħdin f'Dhejg għandna l-esperjenza U din l-esperjenza għenet f'dawn il-każijiet li għadni f'semmejt, fl għor parti tar-rapport. Biex il-kollegi jkunu jistgħu jixlu, eccetera eccetera. ċerta partijiet tad-dinja Is-sitwazzjoni hija pjuttost komplikata għal dastant mhux bħal meta jkollok kreat bħal til imwetta dinja sitwazzjoni iżjed komplikata, nafu l-atroċitajiet involuti x'inhuma fil-proċess. Hemm eżempji fejn għenna biex ikun hemm fassal tim ta' investigazzjoni konġunta. Irridu nibnu rapport ta' fiduċja. Dan jħof tal talħin Sfortunatament l-avvenimenti marbuta mal-proċess waslu għal volum ta' każijiet ġmielu. U issa ksibna biżejt kompetenza biex tassew nkun nistgħu nkunu tajnuna. Ikollok informazzjoni ta' tasallek minn jun sigriti għanda stanta uh, ċerta informazzjoni konfidenzjali li ma tkunx trid tgħaddi b'email u telefonata. Strateġiji. Laqgħu iċ-ċimbiċ hija waħda mill-iżjed għodot effettivi li għandna. Naqdu l-partijiet interessati maħniex saf ieħor għandek esperti mill-Awstrija, Ġermanja, Franza, eċċetera, l-Belġu, jaħdmu flimkien biex ikunu jistaw imexxu x-xogħol. Il-viċinanza ma' Europol hija utli irrix aħna. Bibwadba tista' tgħid għandna maġistrati ta' kollegament mill-Istati Uniti u għandna punti ta' kuntatt f'pajjiżi terzi oħra. hemm anki għajnuna finanzjarja. Jekk inti twassal in-nies diħejk, ikollok il-flus biex tqabbad l-interpreti u tradutturi, ix-xogħol jimxi. Iżda l-limitazzjonijiet isibhom f'kull budget. Dik kienet l-ewwel parti tal-preżentazzjoni tiegħi, fit-tieni parti nixtieq insemmi dawk il-każijiet għal min jipratika liġi anke biex ikun jista' jara maddej fl-istati membri l-oħra. Fejn għandek gruppi terroristiċi differenti għal xabab, ISIS, bitkej kol Inti għonek jgħat taħdem fuq l-istat ta' dritt wara kollox. l tiegħek irid ikollok rabta finanzjarja partikolari bil-leġiżlazzjoni ġieli l-ammonti kunu tassew żgħar. 250 sterlina pereżempju mhux se tara transazzjonijiet ta' miljuni, għal-istant hija diffiċli anke l-istati membri biex issibu tarfhom. L-dokument huwa biex min jipprattika liġi f'din is-sitwazzjoni kollu teja inqas ta' parti ċkejkna. Ras tal labra ta' dak li hemm għaddej. Iżda għandna riżorsi għandna l-arfin u nistgħu niggarantixxu l-konfidenzjalità u l-fiduċja meħtieġa. u l-aħħar parti mbagħad hemm firxa wiesa tal-leġiżlazzjoni u nasab dinja l-inqas parti interessanti rridx nitom ikoll tafu. Xem, prezentazzjoni qasira u xek. Jekk għandkom soqsijiet merħba bihom. For your presentation. Grazzi tal-prezentazzjoni tiegħek. Mistoqsijiet. Does the commission wants to take the floor? Kommissjoni mela forsi jixtu jintervjenu? Mux il-kas? Prezentazzjoni qasira, mhux riflessjoni ta' nuqqas ta' importanza ta' xorkom, żgur mhux forsi aħna grati għal kisbiet li l ħatu l-miljiet kbar importanti L-affarijiet imorru ferma l-għar li kikum għanniexa lilkom taħdmu f'dan il-qasam. Le mawnx iżjed mistoqsijiet. Grazzi ħafna. So we make a break. Mela nieqfu sal-erba u nofs. Fejn kun istaw mbagħad ngħaddu għal punt erba' grazzi. Colleagues, we can, we can start. Eżis kollegi nistaw nissuktaw bil-ħidma tagħna. Grazzi tal-li ġejtu, stennejna ftit. dan eh, anka stanejna sostituti tar rapporteż u xedo rapporters, regoli li faċilitar għall informazzjoni għas sejbien u l-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta' ċerta reati kriminali. Għanna prezentazzjoni tal-abbozz ta' rapport. Nadden mikrofonu minnu fieħa l-relatur is-sur Radef illi huwa sostitut mis-sur Grazzi ħafna. Jiena qiegħed nissostitwixxi lir-rapport ħanaqra stqarrija illi għaddieli. F'bosta okkażjonijiet aħna bħala membri tal-Parlament Ewropew insistejna li jkun hemm skambju ta' informazzjoni fuqtu bejn l-awtoritajiet kompetenti dan huwa importanti għal xi effettiva ta' reati sejri li jinkludu terrorizmu U l-ħasil tal-flus, nuqqas ta' formazzjoni jista' jfisser telf ta' opportunitajiet għal investigar ta' reati serji, xkiel fl-investigazzjoni kriminali, twaqif tal-plots kriminali u l-ħasil ta' dawn il-flejjes. Dan jista' jkun anki frott nuqqas ta' skambju ta' informazzjoni bħal l-informazzjoni bankarja biex miġbal dawn l sfidi l-Kommissjoni Ewropea proponi aċċess ċentralizzata għal reġistri ċentrali bankarji u sistemi ta' rkupru ta' data bħal dawk ta' Europol l-unitajiet nazzjonali. Naħna din nifaċilitaw komunikazzjoni bejn l-autoritajiet ta' intelligence finanzjarja flimkien mal autoritajiet finanzjarji u flimkien ma' Europol. Definixxu anke l-informazzjoni tista' tkun mitluba fl-iskambju ta' informazzjoni bejn l-unitajiet u l-istituzzjonijiet. Ir-rapporter jilqal proposta tal-Kommissjoni għaliex l-iskambju ta' informazzjoni jew ħadet tal-prioritajiet tal-Parlament Ewropew fil ġdida kontra ħassil tal-flus. Il-reati predikati marbuta u l-forum kollha tar-reati kriminali serji. Aħna nilqaw l-aċċess għal reġistru bankarju nazzjonali għall awtoritajiet kompetenti brabta mal-ġlieda tal-reati kriminali ġala darba dawn jorbtu anke mal-ħames direttiva kontra l-ħassil tal-flus rapporteri qabel l-iskambju ta' informazzjoni bejn l-unitajiet ta' intelligence finanzjarja u l-autoritajiet kompetenti fil-ġlieda kontra il- dawn l-istituzzjoni fil-fatt iżda fl-istess ħin huwa konxju tal-limitazzjonijiet tal-FIUs fl-istati membri u l-ħtieġa li ġu mħarsa l-indipendenza u l-autonomija fl-istħarriġ li għandhom l-affarijiet tal-destant, il-rapporteri jiproponi li jkun hemm possibilità tweġib u analiżi tal-bit tal mitajiet nazzjonali jew Europol f'waqt li ġu konsidrati jekk il-qsim ta' informazzjoni u analizi jistax ikollha impatt negattiv investigazzjonijiet pendenti u analiżi attwali jew jekk l-informazzjoni tistax tkun kontra il-drittijiet ta' persuna legali brabta ma' raġuni għat-talba. Mela, għan rridu niskuraw li l-affarijiet ikollhom biżejjed ħin operattiv anke biex iwieġbu l tlaħħar aħħar mhux l-inqas rapporter jorbod din il ma' mal ġitazzjoni eżistenti għall-levitar tal-ħorqien tal-reġimi ġodda. Tin l-istqarrija tixtaqni ngħidilkom fil-fatt dwarha kwalunkwe kumment li għandna ħajna fil-fatt lilu u għandhom jingħadew lidlu li ħerqan jaħdem magħkom l-iskadenza għall-emendi hija 19 ta' Ottubru. Grazzi tal-attenzjoni. Our next speaker Grazzi, fissem Katrina Kinici, il-Signora Miriam Dalli. Grazzi, President, l-għannet, fissem il-Signora Kinici, tixtiq t-skuza ruħa kien hemm impenji istituzzjonali li kienu ġew diġà iffissati ġewwa l-Italja għal dastant tiskuża ruħi hija turi apprezzament lejn l-idea li ġew introdotti fit-test. Pal-biċċa kbira tal-kollegi taqbel mal-miri tal-proposta u b'mod partikolari l-lan li tiffaċilita skambju ta' informazzjoni bejn il unitajiet ta' forzar tal-ġi finanzjarja, Europol Unitajiet Nazzjonali. U importanti li jkun hemm aċċess fuq għall informazzjoni fuq kontijiet bankarji tal-individwi li huma suspettati billi jkunu wetqu reati serji. Tul il-ġimgħat li ġejjin is-Sinjura Kinici se impenja ruħa biex issib bilanċ adegwat bejn ir-responsabiltajiet ta' kull aġenzija u istituzzjoni sabiex kontista tilħaq prosekuzzjoni iżit effettiva ta' dawn ir-reati minn dan il-kontest il-Sinjura Kinici ta' prezza il-rapporter introduċa xie eh, miżuri biex jiġu garantiti l-indipendenza tal-FIUs mm, bil-proposta il l-FIUs jirċievu feedback adegwata fuq l-informazzjoni fuq l-iskambju ta' informazzjoni finanzjarja. Fiħsibba t prezenta bosta emendi għat-tisħieħ tal-garanzija ta' data personali bħalma ġie suġġerit mill supervisur tad data personali hija temmen illi huwa essenzjali illi jkun hemm biżejjed taħriġ għal personal illi jitratta data personali sensittiva. Is-Sinjura Kennici sejra temenda l-paragrafu ta' termini li taħtom l-FIUs ikollhom iwieġbu għal talbiet ta' informazzjoni kif ukoll id-dispożizzjoni tal regolamentaw ir-rabtiet ma' Europol hija temmen l indipendenza tal-FIUs għandha tkun imħarsa hekk kif hemm fil-ħames direttiva kontra ħassil tal-flus l-istess waqt minn l-iskambju ta' informazzjoni fl-imkien ma' Europol u l-FIU sa stati membri oħrajn għandhom jiġu mħarsa. Ija temmen illi l-anijiet illi taħtom Europol jistgħu jitolbu informazzjoni mill-FIUs għandhom jiġu definuti biċ-ċar għandu jkun hemm regoli illi jisemmu l-regoli ċari speċjalment f'każ fejn ikun hemm xkiel l-investigazzjonijiet pendenti fil-qasam tal-iskemi ta' informazzjoni ma' Europol huwa importanti li niżguraw li jkun hemm koordinament effettiv flimkien mal-awtoritajiet indipendenti kompetenti ta' sigurta interna li notifikaw dwar il-talbi ta' dan it-tip. Sinjora Kinici temmen illi l-iskadenzi bi telefajju ta' tweġiba għandhom ikunu estizi xiftit sabiex ma jkunx pis amministrativ għall-FIUs u l-effettwar tal-kwalità tal-iskambju ta' informazzjoni. Is-sinjora Kiniċa tixtieq tisħaq ukoll li għandha ssir riflessjoni dwar id-definizzjonijiet ta' reati li skontom Europol jistaw jitolbu informazzjoni għal ottimizzar tal-informazzjoni disponibbli mill-FIUs. Grazzi. Uh. Grazzi. Helga Stevens issa. Uh, thank you, Chair. Grazzi, President. il warnof ufsanar kollegi. Nixtieq ringrazzja l rapporter l-abbozz ta' rapport f'din din il-kwistjoni tassew importanti. Mal-ewwel daqatajn nixtieq ngħid li dan huwa rapport bilanċjat u jirrikonoxxi r-realtajiet illi għandna llum. Il-gruppi kriminali u terroristi joperaw f'bosta stati membri u hemmhekk hemm anke bosta assi fosthom il-konti bankarji fiħdan u l-barra mill-Unjoni Ewropea jużaw teknoloġija moderna trasferiment ta' flejjes għal fosta kontijiet bankari u bosta u bosta muniti differenti brata maġla ħafna fil-ġrida kontrolati kriminali l-FIUs għandhom rwol importanti immens u għall-istant u essenzjali li rwol tagħhom ma jiġix mibdul ħlief f'każijiet fejn tassew jkun meħtieġ ma rridux nefetwaw l-indipendenza u l-autonomija tal-FIUs. Għandhom ikunu jistgħu jżommu l-kapaċità tagħhom biex iwettqu l-funzjonijiet tagħhom b'mod ħieles. Dan jinkludi anke ta' deċiżjoni ta' autonomi għall-analiżi U għarbil ta' informazzjoni speċifika jina nemmen illi obbligu ta' kooperazzjoni bejn l-FIU si kontribuixi għal iktar dewmien fil- Fil-proċess jiena nemmen fil-proċess iżda għandi xittiċizmu li nuri lejn il-każijiet fejn jista' jkun hemm tixkil lil każijiet pendenti. Ix-xogħol li għandna qudiemna huwa wieħed jibes. Grazzi ħafna. Thank you, Chair. I'm, I'm first of all... Is-Sinjora fil-fatt jiena nixtieq nilqa din il-proposta din hija konformi mal-prioritajiet li għandna l-skambju ta' informazzjoni fil-ġida kontra terrorizmu u l-kriminalità organizzata. Il-proposta ttejjeb l-iskambju ta' informazzjoni fuq livell nazzjonali l-iskambju fuq livell Ewropew xorta irrit jgħaddi minn netwerk tal-FIUs li huwa ġestit minn Europol Aħna nemnu li din id-direttiva għandha tkun l-opportunità biex nistabilixxu FIU Ewropew flimkien mal-talba tal-EFA u l nets work tal-FIU għanna nsawruħ f-FIU realment Ewropew b'rizors jaħjar għal koordinament ta' skambju ta' informazzjoni għal pl-FIU zina ma' nemminx illi l-FIU Ewropea għanda tirċivi messaġġi ta' tranzazzjonijiet Suspettużi iżda għanna inkunem rwol ta' kontroll koordinament. Hemm kwestjoni tal-protezzjoni tal-data f'din il-proposta, bosta artikli tal-proposta jawtorizzaw li proċessar ta' data sensittiva anki ir-razza, l-twemmin use u l-orientazzjoni sessuali aħna ma rridux l-eks speċjali sawnek illi tidderoga mill-DPR. Il-direttiva 680 diġa toffri biżjed salvagwardji għal salvagwardji ta' data u l-proposta għandha tkun referenza ċara li għal Jiena nilqa anke l-bidliet li hemm fil-abbozz ta' rapport tal-rapporter. Fuq l-obbligu il-ġdid tal-FIUs għal-tweġiba għal-rikjesti ta' informazzjoni, hawnhekk għandna bżonn ta' diskussjoni miftuħa għan nafsu fuq skambju ta' informazzjoni bejn l-FIUs u l-autoritajiet kompetenti. Minajr ma inxekru il-ħidma u l-indipendenza tal-FIUs. Bost FIUs mhumiex favur dan l-obbligu ta' informazzjoni illi xi dajja fl-indipendenza tagħhom. Nistgħu naħsbu f'alternattiva illi tobbliga l-FIUs illi jimmotivaw ir refjut flok jobbligaw għal skambju ta' informazzjonijiet fil każijiet kollha. Iżda rridu neżaminaw l-alternattivi kollha li hemm jiena ħerqana li nkomplu naħdmu fuq din il-proposta u nsibu l-ħer alternattiva għal reati kriminali marbuta mal-finanzjament tat-terrorizmu. For the ALDE Group. Grazzi għannom tal-Grupp ALDE flok Walter Peaceman Gerard Dupree. Sur President, jiena l-ewwel net nitlobkom tiskużaw il-Sur Peterson li huwa Shadow Rapporteur imma ma setawx ma setax ikun hawnhekk magħna llum u jitlobkom tiskużaw huwa jixtieq jirringrazzja r-rapporter għax-xogħol illi għamel u eh, Jesprimi s-sodisfazzjon tiegħu fuq il-fatt li l-konflitt ta' kompetenzi bejn kumitati issa ġie solvut u li l-xogħol vera fuq ir-rapport jista' jibda u jisħaq li l-użu ta' informazzjoni finanzjarja għal ċlieda kontra ċerti forum ta' kriminalità huwa kruċjali u għalhekk iridu niżguraw li l-kooperazzjoni u l-iskambju ta' informazzjoni bejn l-istati membri ikun possibbli imma dejjem fir-rispett sħiħ tal-data personali, shadow rapporteur jesprimi xewqa u jgħid illi data, data għal tressieq ta' emendi hija eh, viċin ħafna u jekk eh, huwa possibbli jixtieq illi din l-iskadenza tittawal xi ftit. Bekk issa jiena samt magħkom il-messaġġ illi rrid iwaslilkom ix-shadow rapporteur. Thank you very much. Um, just looking whether there other members want to take the... Ma nafx hekk hawnx membri oħrajn illi jixtiequ eh, jieħdu il-kelma. Il-Kummissjoni tixtieq tikkommenta il wara nofsinhar it-tajjeb jiena minn DG Home u ħdimna mal kummenti ma' DG Justice li qegħdin hawnhekk ukoll għallek din hija proposta konġunta l-ewwel net nixtieq nirringrazzja lill parlament Ewropew u lilek ukoll talli avvanzajtu tant malajr fuq dan id-dossier aħna il-proposta ressaqnija f'April ta' din is-sena sabiex inkunu nistgħu naddottawha qabel elezzjonijiet Ewropej is-sena d-dieħla. U naħseb illi nistgħu nkunu fiduċjużi illi dana se jkun possibbli propju skont il-kalendarju li suġġerejt inti minnaħa tiegħi nixtieq ngħid illi jiena verament eh, kontenta meta rajt eh, l-appoċ illi esprimejtu għal eh, din il-proposta il fuq l-aċċess għall pulizija u anki għal sistemi tal-irkupru ta' data dan huwa importanti ħafna għall awtoritajiet ta' żama tal-liġi li eh, ikollhom aċċess maġġel għal dawn ir-reġistri u jiena verament kuntenta illi bħalissa m'hemmx emendi fuq dawn id-dispożizzjonijiet. Ija, jena nishtiq u kol najt kemten jena Despina Valsiljadu, viċi kap tal-unità, tal-unità li taħdem fuq il-kriminalità f'DG Justice, naħdem fuq it-tielet taqsima ta' din il-proposta li għandha x'taqsam l-unitajiet tal-intelligenza finanzjarja, smajt ħafna minnkom tirreferu għal dan is-suġġett illum. Jena nishtiq najt li d-direttiva kontra l-ħassil tal-flus diġa tkopri mod wiesa ħafna l-iskambju ta' informazzjoni bejn l-FIUs u l-autoritajiet tal forzar tal-liġi u autoritajiet kompetenti u dan kollha bejnietom. Dak li rridu nagħmlu b'din il-proposta li ressaqna huwa propju illi insaħħuha din il-kooperazzjoni. Jiena smajt l-dak kollha li tkellmu jgħidu illi tixtiequ wkoll illi l kooperazzjoni bejn l-FIUs u l-autoritajiet tal-forzar tal-liġi tissaħħaħ. Madanakollu meta inħares lejn il-labbozz tar-rapport ikolli ngħid illi jiena xi ftit imħasba għaliex l-obbligu għal kooperazzjoni tħassar issa u minfloku issa hemm klawżola li tagħmilha possibbli li jkun hemm dan l-iskambju. Issa dan l-iskambji illum diġà huma possibbli permezz tal-rabba direttiva kontra l-ħassil tal-flus u għalhekk jiena ftit imħasba illi blemendi illi għandna qudiemna illum mux ta' kuna għedin insaħħu għal kooperazzjoni bejn dawn l-autoritajiet imma sempliciment se jkun possibbli li konna l-istess tip ta' skambji illi huma possibbli illum. ħafna minnkom ukoll semmejtu l-importanza ta' um, FIUs li jkunu indipendenti u autonomi u aħna naqblu bisħieħ ma' dan. Meta nitkellmu dwar l-autonomija u l-indipendenza, irridu nifhmu eżattament x'daqs jfissru dawn għalina dan ifissru indipendenza politika, ħilsa minn kull tip ta' intħil, imma għalina l-indipendenza u l-autonomija ma jfissirx illi m'għandux ikun hemm skambju ta' informazzjoni ma' awtoritajiet governattivi oħrajn sabiex tkun miġġielda l-kriminalità, dana ma jirriflettix u ma jfissirx indipendenza. Irrid ngħid ukoll illi aħna ressaqna din il- meta ressaqna din il-proposta, aħna ħsibna illi konna qegħdin nissodisfaw ħafna talbit li waslunna mill-Parlament Ewropew dwar it-tisħiħ tal-kooperazzjoni bejn l-FIUs u l-awtoritajiet tal-żamma tal-liġi eh, fil-rapport tal-Parlament Ewropew fuq mill-Kumitat Panama u rakkomandazzjonijiet dan huwa msemmijin ukoll fir-rapport NART li ġie adottat aktar kmieni din is-sena fuq il-finanzjament tat-terrorizmu u eh, kienu l-ewwel ħaġa li ħarġu mill-konferenza ta' Pariġi li saret fil-bidu ta' din is-sena illi talbet għall iktar kooperazzjoni bejn l-FIUs u l-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi aħna hekk ħsibna li konna qegħdin nagħmlu u aħna jiena smajt iva l-impenn politiku li ħadtu intom, però biex dan isir realtà irrid ikun rifless fil-liġi u dan jista' jsir biss jekk ikun hemm skambju obbligatorju ta' informazzjoni. Iva nistgħu niddiskutu ċerti eċċezzjonijiet imma l-obbligu għal kooperazzjoni għandu jkun obbligu u mhux sempliċement possibbli. Aħna ħerqanin issa li nirċievu l-emendi minn għanti shadow rapporters li nkomplu naħdmu magħkom u grazzi tal-li permettajtulna illi nitkellmu. Mela jidher illi ma' ħadd iktar illi jixtieq jintervjeni ħadd mill-membri Jiena wkoll nixtieq illi nirrepeti dak illi għalitna rapporter illi minħabba l-importanza ta' dan id-dossier hemm bżonn li nħaffu il-pass sabiex inkunu nistgħu nikkonkludu fuq qabel l-elezzjonijiet. Ġifieri huwa f'dan l-isfond illi r il rapporter ippropona proċedura ġdida, differenti u biex qassar l-iskadenza għall-emendi li issa hija fissata għal 19 ta' Ottubru fil-5 ta' wara nofsinhar. Din hija deċiżjoni importanti illi ħa ir-rapporter. Tajjeb mela l-iskadenza tressiq tal-emendi 19 ta' Ottubru fil-5 ta' wara nofsinhar sal-5 ta' wara nofsinhar. Grazzi ħafna. Mela dan il-punt eh, l-estejnieħ u koll issa għanna ftit żmien ieħor il-President jgħat eh, diġa fostna u mbagħad nistgħu nibdew il vot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 Uh, dear colleagues, um... Kollegi, se nivvotaw fil-ħamsa u kwart. Għalek uh, nishti illi nizgura illi il-membri -sost sostituti edin hawnhekk u għandhom il-karta tal-vot magħhom. Il-koordinaturi jekk joġobhom izguraw illi kulħadd ġab miaw il-karta tal-vot se nivotaw fil-5 kwart biex nizguraw li kulħadd ikun fil-kamra. Grazzi. Dear colleagues, we're missing members from... Kollegi, membri niqsin minn iktar minn grupp wieħed għalhekk se niqfu eh, eh, mhux maħna nibdew sakemm jasal kulħadd għaliex huwa vot pjuttost sensittiv hemm xi erba' membri niqsin. Ħudu ftit paċenzja għal ftit minuti oħra. Cornelia, do you have a point of order? Cornelia, għandek point of order, Signora Ernst. Dik il problema il-problema li mandiċ il-karta tal-vot. Tista forsi tibat il-xaħat iġibilek? Jista xaħat mill-grupp tal-gwe imur iġib il-karta tal-vot tas Signora Ernst. Nistennew ukoll xi membri oħrajn biex jaslu fil-kamra. Can I just... Um, colleagues, just let me make a check, please. Kollegi, ħalli neċekjaw illi kull min qiegħed hawnhekk għandu il-karta tal-vot. Kulħadd għandu anke dawk il-membri illi mhumiex membri tal-Libe. Tajjeb, mela, Sinjura Ernst m'għandix imma se tmur iġġib il-karta marriċ illi not voti ma dawk illi ikunu saru b'mod elettroniku. Tajjeb, mela xi ħadd issa mar fil fatt biex eh, iġibilek il-karta il-karta mhix qiegħda miegħi se jġibu wili imma issa sakemm jaslu nolli dejja. Start voting before your card comes, we'll record okay. the votes up. Sejġibu l-ek il-kadu ma jek nibdew qabel noddu il-vot tiegħek mal-oħrajn jekk ma jiddejjaq ħadd. Kulħadd fil-bqija kulħadd għandu eh, il-karta il karta tal vot Tajjeb. Ħajkonna nistennew ftit għaliex hawn xi membri li għadhom fit-triqthom hawnhekk u eh, għalhekk jekk intom taqblu se nistennew li naqra li jaslu dawk il-membri. Yes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 Yeah, um, can I speak to someone from the GUE group? Nishtiq ikellem il xaħat mill-grupp GUE. Ftit uh, huwa fl-interess ta' kulħadd għaliex inkella il-vot ma jkunx kif suppost. Għawk xi karta oħra nieqsa, se jġibu ma rridx nibbarazzakom irrid sempliċement niżgura illi jista' jkollna vot elettroniku sħiħ. I'm just going to quickly turn to our coordinators, just check everyone is present and correct. Koordinaturi jistaw jajdu li li kullħat jgħataw, Pepe, Alde, minnu l-koordinatur għall-Alde l-lum. Sofi, inti Xerar, inti eh, qed tikkoordina għannom tal-grupp tal-Alde, kulħadd jataw. Tajjeb, mela illi nista nassumi illi mawx problemi gwe, ħodor li sijar. Helga. Helga li e FDD qed indur il-gruppi kolla biex nkun ġust li jennef u soċjalisti demokratiċi. Okay, colleagues, we're just, we're waiting for one. Kollegi, edin nistennew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 Mela ħanamel avvis kollegi, grazzi għal paċenzja ta'kom. Mela l-interoperabilità bejn is-sistemi ta' informazzjoni tal-Unjoni Ewropea, l-frontieri u l-viża, żewġ rapporteurs Lenas u Mello, ma nafx jekk ir-rapporteurs jixtiequ xi jgħidu xi ħaġa qabel ma nivvotaw. Le, tajjeb mela ħalli nivvotaw l-ewwel kolonna u ngħidilkom x'emendi hemm fl-ewwel kolonna meta nivvotaw. Tajjeb. Mela l-emenda 195 votazzjoni miftuħa. il-PPE għandu żewġ voti żejda jekk Nejn minnkom tistaw neħħu l-karta tal-vot tagħkom. Votazzjoni magħluqa u din m'għaddiex. Ma tantx bdejna tajjeb. 196 votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa maddeċ 197 votazzjoni miftuħa 197 Miexi naqra bil-mod votazzjoni għada miftuħa Kulħadd tivvota, votazzjoni magħluqa. M'għaddiċ. Xi ħadd ħareġ. Pause. Uh, a coordinator seems to have left the room. Koordinatur telaq mill-kamra. Inti għat li kienem tnejn zejda, mbatt ma nafx ġara u telqu tlieta. Triduni nieqaf sakemm dik il-persuna tiġi lura. I mean, it's not in anyone's interest to... Okay, you're, you're fine again, okay, that's fine. Okay, now we go to compromise. Tajjeb, mela, emenda ta' kompromess numru wieħed, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għaddiet. Emenda ta' kompromess wieħed A. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Kompromess tnejn. Votazzjoni magħluqa. l-emenda l l-emenda 3-8-6, votazzjoni miftuħa. Paġna numru 5, dejjem qed nirreferi għall-ewwel kolonna, 386. Kulħadd tivvota, votazzjoni magħluqa. Għaddiet artiklu tlieta l-emenda 399. Le, 391 jgħid il-President fit-tieni kolonna issa. L-artiklu 3 emenda 391 votazzjoni miftuħa. L-emenda 391 fil-paġna 6 l-artiklu 3. Ħanirrepeti. Artiklu 3 Votazzjoni għadha miftuħa. Artiklu 3, l-emenda 3 disa wieħed tas Sinjura Ernst. Votazzjoni magħluqa. Maddeċ. L-emenda 399 dejjem fuq l-artiklu 3 Cornelia Ernst tħassir votazzjoni maluqa ma deċ. L-emenda 400 Peter Niedermüller Kulħadd tivvota votazzjoni maluqa għaddiet. Kompromess emenda 3 votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Menda kompromess erba. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. L-emenda 429, 429. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Mendat kompromess numru 5, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Mendat kompromess numru 6, Votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa, għaddit. emenda 443, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa, għaddit. Emenda ta' kompromess 7, votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa għaddiet promess l-emenda tiegħu numru 8 votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa għaddiet promess emenda numru 9 votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa għaddit Emenda ta' kompromess numru 10, votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. għaddit, Emenda ta' kompromess numru 11, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa għaddit, Emenda ta' kompromess 12, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa Jien għaddit ukoll l-artiklu 14 emenda 522 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddeċ l-emenda 523 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa maddiċ. Emenda ta' kompromess 13, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Emenda ta' kompromess 14, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddiet. l emenda 535, 5 votazzjoni miftuħa l-azzjoni maluqa. Għaddiet. menda 5-3-9. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. kollegi, l-emenda L-emenda 73 il-votazzjoni miftuħa. Emenda 73 taħt l-artiklu 19 fil-paġna 20. Kulħadd saba l-emenda 73. Votazzjoni magħluqa għaddiet Emenda ta' kompromess batax votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet emenda 569 fil-paġna 23. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet Menda ta' kompromess 18, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. L-emenda 5-8-5, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Meta ta' kompromess 21 votazzjoni miftuħa. Paġna 29 Paġna 29 Kulħadd tivvota votazzjoni magħluqa għaddiet l-emenda 609 votazzjoni miftuħa. Din ukoll isibuha fil-paġna 29. 609. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. L-emenda 610 fil-paġna 29 ukoll votazzjoni miftuħa. Votazzjoni miftuqa, kulħadd vota Votazzjoni magħluqa. maddeċ. L-emenda 613 vota blok votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. għaddiet. Emendi eh, identiċi 102 sa 614. Votazzjoni miftuħ. 102 u 614 votazzjoni magħluqa issa għaddiet. Emenda ta' kompromess 22 Votazzjoni magħluqa. Għaddiet l-emenda 6-2-2. Votazzjoni miftuħa. Sitta tnejn tnejn. Kulħadd tivvota, votazzjoni magħluqa. Sitta tnejn tnejn. votaw, votaw. Votazzjoni maluqa. Votazzjoni maluqa. deċ. Tajjeb, issa naddu għal emendi identiċi imma le, jgħid il-President. Issa l-emenda 6-3-4, il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. L-emenda 6-3-5. Le, jgħid il-President, skużawni kollegi. 1-0-4, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa għaddiet menda ta' kompromess 23 votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa għaddiet menda ta' kompromess 24 votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa għaddiet emenda ta' kompromess 25 votazzjoni maluqa. Għaddiet. Emenda ta' kompromess 26, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddiet. Emenda ta' kompromess 27, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Update. L-artiklu 34 l-emenda 600 u l-artiklu 34 l-emenda 110 biss. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota votazzjoni magħluqa. Din għaddiet. Emenda ta' kompromess 29 votazzjoni miftuħa. Iskuża ruħu l-President, emenda ta' kompromess 28. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għaddiet. Emenda ta' kompromess 29, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għaddiet menda ta' kompromess 30 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. L-emenda 702 votazzjoni miftuħa. 702. Votazzjoni maluqa. Għaddiet Emenda 1-2-0. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda ta' kompromess 31. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Menda ta' kompromess 32. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet l-emenda 715. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. L-emenda kompromess Emenda ta' kompromess 33, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa l-artiklu 41 u emendi identiċi 725, 726, 727. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa m'għaddewx. L-emenda wieħed tlieta wieħed votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. emenda ta' kompromess 34 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet Emenda ta' kompromess 35, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Emenda ta' kompromess 36, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Artiklu 45, l-emenda 145, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa għaddiet l-emenda 743 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. M'għaddietx. Emenda ta' kompromess 37 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet emenda ta' kompromess 38 votazzjoni miftuħa. votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Emenda ta' kompromess 39, votazzjoni miftuħa. Magħluqa. Għaddiet. L-emenda votazzjoni mela l-emenda 758 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa għaddiet. Emenda ta' kompromess 40 votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa għaddiet. 41. Bat emenda ta' kompromess 41, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi. Emenda ta' kompromess 42, votazzjoni miftuħa. Maluqa. U taddi. Emenda ta' kompromess 43, votazzjoni miftuħa. Maluqa. taddi 44 votazzjoni miftuħa maluqa u tgħaddi. emenda ta' kompromess 45 votazzjoni miftuħa maluqa u taddi l-emenda 820 votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa din ma taddix. Emenda ta' kompromess 46 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa din taddi. Emenda ta' kompromess 47 votazzjoni miftuħa. Maluqa taddi l-emenda 175 eh, vot on blok votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa din tgħaddi. L-artiklu 55 issa. morru għal l-emenda 176 l-artiklu 55a. L-emenda 176 votazzjoni miftuħa. L-artiklu 55a l-emenda 176. Memx ħaġla, jiri President. Mandkomx ħaġla. 176, the is still open. Votazzjoni għadha miftuħa. Kulħadd vota. Votazzjoni maluqa. Din tgħaddi. Issa imiss. L-artiklu 55 de l-emenda 178 paġna 60 forsi. l-emenda 178 tal-artiklu 55 d. Wasaltu għalija votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Din taddi din l-emenda. L-emenda issa wieħed seba' disa' Votazzjoni maluqa. Din Demenda L-emenda kompromess 48. Votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa. tgħaddi. Morru għall-emenda l-artiklu 56 l-emenda 943 L-emenda 943 tal-artiklu 56 tas-Sinjura Intfeld. Fuq il-lista tiegħi 74 il-paġna, imma l-paġni ma jaqblux. Naħseb wasalna, nalaq il-votazzjoni u din tgħaddi. Amendment ta' kompromess 49, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Din taddi wkoll. Issa immurru għall-emenda 957 ta' Sinjura Ernst. Paġna 75 ftijaj. Mela, kullħat vota votazzjoni malu għaw din taddi. Um, Il-votazzjoni edha eh, qed tkun l-istess kważi hu favur minnu kontra bil-mod iridu nimxu. L-artiklu 57 um, l-emenda 95 ta' Sur Dalton. Votazzjoni maluqa. Din ma taddix. Morru għall-artiklu 58 l-emendi 9-5-9-6-0 li huma l-istess, niftaħ votazzjoni Bodil Valero Cornelia Enst. Votazzjoni maluqa u ma jaddux. Issa, morru għal l-artiklu 60 budgets le, anzi għabiz li kompromess saw skużawni niskużaruħi ma' reporters emenda ta' kompromess numru 50 disa sitta wieħed ta' hawnhekk. taqa maħabba li l wihet għagġi tad-dottata. Iva, mnuni jekk tridu mandi raġun. Menda ta' kompromess numru 50 għadha miftuħa l-votazzjoni. Votazzjoni issa maluqa. U din tgħaddi. Issa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 Milli jidher anki l-magna għatet qalba kaput. Magna tiegħi qed ngħid. Il-budget numru 2 issa. Niftaħ votazzjoni. Votazzjoni maluqa. Din ma taddix. Budget tlieta, niftaħ votazzjoni. Votazzjoni maluqa ma taddix lanqas. L-emenda 973 niftaħ il-votazzjoni. Votazzjoni maluqa. Taddi. Menda ta' kompromess 51 votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa taddi. L-emenda 981 ta' Sinjura Zilstra u oħrajn. Votazzjoni maluqa ma taddix. Issa. L-emenda 986 Sinjura Ernst l-artiklu 65. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa tattix. L-emenda ta' kompromess 52 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa u din tgħaddi. L-emenda 189 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa din tgħaddi l-emenda 9-9 votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa din taddi l-emenda ta' kompromess 53 votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa din taddi il-budget numru 4 votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa, taddi budget ħamsa, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa, taddi. Issa, il-premessi l-emenda 1 8. Votazzjoni miftuħa maluqa, taħdix 199 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Din ma taħdix. Numru 200 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Ma taħdix. 201 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi. L-emenda 202 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi. L-emenda 206 votazzjoni miftuħa. 206 votazzjoni miftuħa. Mela. ħanreġgħu nivvutaw fuq il-2006. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. Mela votazzjoni magħluqa. Din ma tgħaddix. L-emenda 207. Votazzjoni maluqa. Ma tattix L-emenda 211. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. U din għaddit. L-emenda 210 fil-kolonna tas-surmelo. Maħabba li għedin nitgerfxu xiftita. Mela, votazzjoni maluqa, din ma taddix. 214, votazzjoni miftuħa. Il-kolonna ta' Sur Leonard, votazzjoni maluqa. U din taddi. 215, votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa ma taddix kifettilkom il votazzjonijiet eh, eh, stretti għonek. Mid-emenda 229. Kważi wasalna fl-axħar. 222 votazzjoni maluqa. Din ma tadix. L-emenda 230. 230 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma tadix. L-emenda 232 votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa. Din taħdi emenda 236 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Din ma taħdix. L-emenda 249 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Li ma taddix. Premessa. Mittejn u eh, sitta u sebajn votazzjoni miftuħa. Kulħadd wasal għalija? 276 U la t-vota, votazzjoni maluqa din ma taddix. Issa l-emenda 290 min anzi kont sibti ħadżbal meta tilkom 289 ma kelli raġun mela nivvutaw fuq il-289 votazzjoni miftuħa Votazzjoni maluqa. U din ma tardix. L-emenda 209 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Din tardi. L-emenda 209 votazzjoni miftuħa. Anzi din taqa' Skużawni, jgħid il-President u morru għall-emenda 295. Kulħadd votu menna l-votazzjoni magħluqa ma taddix l-emenda 296 votazzjoni miftuħa. <clears throat> Maluqa taddix immorru sal-emenda numru 307. 307. Kulħadd ivvota l-votazzjoni magħluqa. Din ma taddix. L-emenda 10. Votazzjoni maluqa din taddi. L-emenda numru 314, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Votaddix. L-emenda 315, votazzjoni miftuħa. Maluqa u taddi. L-emenda 320. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi. L-emenda 320. votazzjoni miftuħa. Maluqa. Nima ma taddix. 322 votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa din taddi demenda numru 12 taddi l-emenda 327 votazzjoni miftuħa Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. Ma taddix. L-emenda numru 328 votazzjoni miftuħa. Ejja nlestu bil-328 għax il-votazzjoni kienet għadha miftuħa. i-votaw bat nidilkom fejħad zbal, mela votazzjoni maluqa u din taddi. Mela, mill-li jider għamil zbal u morru l-ura l-emenda 324, emenda ta' sur depre. Ġifiri, etni votawa 324 sa' Votazzjoni miftuħa fuq 324. Votazzjoni maluqa u din taddi. Issa bekk niġu morru l-emenda numru 14 dik imiss. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Din taddi. L-emenda numru 335, votazzjoni miftuħa. Skużawni, erġajt, Ħadd li morru għat 334. Niftaħ votazzjoni fuq 334. Votazzjoni maluqa. Tin maddiċ. Issa, 335 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Ma taddix. L-emenda 338 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi. Emenda 339 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi. 340 miftuħa l-votazzjoni. Maluqa taddi l-istess emendi għanna 332 u 345. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Jien ma ddiċ. L-emenda 347, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Din ma taddix. L-emenda 348, din taddi l-emenda 349 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa u din ma taddix. L-emenda 350 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa U din tandi l-emenda 351 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. U din tandi. Issa immollu għal votazzjonijiet fuq l-interoperabilità tal-Borders u l-Visa sur Lenards niftaħ il-votazzjoni. Votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Is everyone voted? The vote. Kulħadd ivvota nara l-votazzjoni. Għaddiet 45 favur 10 kontra u mingħajr astensjonijiet. Deċiżjoni tantussek jaġobkom. The vote is... Nara votazzjoni. Għaddiet 43 favur 10 kontra u żewġ astensjonijiet il-din il ta' interoperabilità u kooperazzjoni ġudizzjarja fuq l-azil u l-immigrazzjoni ta' Surmelo votazzjoni elettronika miftuħa. l votazzjoni għaddit. 45 favur disa kontra u niftaħessa fuq il l-aħħar votazzjoni mm, votazzjoni maluqa u għaddiet nifraħ li rapportez. Thank you. Grazzi kollegi, bekk ikkonkludejna l-votazzjoni u s-seduta tagħna tal-lum, grazzi.